l-Unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u għall politika tas sigurtà Għanna Sinjura Baronessa Ashton u is-sitwazzjoni tal-Kristjani fiħdan il-kuntest tal-libertà tar-reliġjon. Nixtieq nitlob li l-Viċ President, Kummissar, Reprezentant Olja l-Unjoni biex tkun tista' tieħu l-kelma. Sur President, nirringrazzjak minn qalbi, membri onorevoli, nixtieq nibda billi nesprimi kemm jiena naqsam il-konsens u l-ħsieb tal-Parlament rigward il-vjolenza reċenti dwar il-nies li sofrew eh, vjolenza minħabba reliġjon tagħhom u nuqqas ta' libertà ta' reliġjon. Aħjina ah, diskutej dan il-punt 6 ta' jannar f'Betlem fil- knisja ta' nattività meta eh, lejlit il-milit ortodos. Jiena nifhem li l-dawn il-gruppi minoritajiet ta' bil-reliġjon biex ikun jistgħu jirpratikaw ir-reliġjon tagħhom bil-libertà kollha nix nesprima li l-Unjoni Ewropea tikkundanna kull tip ta' intolleranza u violenza kontra n-nies minħabba r-reliġjon tagħhom jew twemmin ikunu fejn ikunu. Barra minnek jina kondannajt bisħiħ l-attakki terroristi fil-Iraq u l-Eġittu li jimmiraw postijiet fejn qed jagħmlu l-adorazzjoni tagħhom. Anki tkellimt mal-mexxejja eh, tal-Punġab. Dawn l-attakki terroristi saru minn terroristi li ma jittollerawx it-twemmin tar-reliġjon u din irridu nirreżistuha membri onorevoli fid-dinja tal-lum ta' sikwit id-drittijiet tal-bindem jiġu miksura minħabba it-twemmin tagħhom. Il-vitmi għedin qegħdin f'reliġjon waħda jew twemmin wieħed l-ebda parti mid-dinja mija ħielsa mill-intolleranza tar-reliġjon kull diskriminazzjoni jew violenza kontra individwu minħabba it-twemmin tiegħu jew tagħha jmorru kontra l-valuri li għandna fl-Unjoni Ewropea kull ksur irid jittieħed mod serju ħafna. Kulħadd trid jiġi eh, ikkundana bl-istess forza isir fejn issir u hu minnu l-vittma. Dan għaliex kif aħna nafu u naċċettaw id-drittijiet tal-bniedem huma universali komunitajiet kristjani fil-vant nofsani fjaċċaw diffikultajiet, speċjalment minħabba li jċaqal u minn posta liħor fċertu postijiet minħabba d difikulta ta' reġjun kif inhu. Aħna mhux se nagħlqu għajnejna mħabba d-diffikultajiet tagħhom, aħna nikkonsidraw it-talba tagħhom li jkollhom id-drittijiet rispettati bħala ċittadini tal-pajjiż tagħhom huma leġittimi. Il-libertà ta' espressjoni ta' twemmin din hija ta' kulħadd u kull stat għandu dmir li jassikura li dan jiġi rispettat. L-Unjoni Ewropea hija lesta li saħħa l-kooperazzjoni tagħha mal-gvernijiet biex tiġġielet intolleranza u tipproteġi id-drittijiet tal-bniedem. Aħna ma rridux naqgħu fin-nassa ta' terroristi estremisti u d-dim nirreżistu l-manipulazzjoni tal-reliġjon li tista' twassal għal qasma. Ir-reliġjon tista' tkun anzi għaqda bażata fuq livelli universali, il reliġjoni twemmin. L-Unjoni Ewropea kienet magna mutur għall assembleja Ġenerali tal ġisma u da wara rezoluzzjoni eliminazzjoni ta' kull tip ta' intolleranza u diskriminazzjoni bazzata fuq ir-reliġjoni jew twemmin li ġiet adottata b'kun sens f'Diċembru. Aħna għam namlu sforz sħiħ biex nibnu dan il-konsens kull sena sabiex il-Kumitat Internazzjonali tkun tista' tibbat messaġġ ċar u maqut. Aħna tinħarsu wkoll inizjattivi oħra biex natu appoġġ eh, transreġjonali fil-laqa li jmiss tal-ġnus maquda u fil-Kunsil ta' Dritti tal-Bniedem f'Marzu. Aħna qajjimna l-punt ta' libertà ta' reliġjon u twemmin waqt id-dialogu ta' dritti tal-bniedem u pajjiżi terzi biex jeradikaw l-intolleranza id-delegazzjonijiet iħarsu dawn il-kwistjoniet madwar id-dinja u l-Unjoni Ewropea u rapport tagħha fir-rebbija ser jindirizza s sitwazzjoni tal-minoritajiet eh, ta' gruppi reliġjużi madwar id-dinja. Sinjurina impenjata li nżomm il-libertà ta' twemmin minn ta' quddiem fuq l-aġenda tagħna. Il-Kunsilli misfuq l-affarijiet barranin fil-31 ta' Jannar se jagħmel referenza għal din il-kwistjoni sabiex bekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' ssaħħa l-isforzi tagħha biex tippromuovi l-libertà ta' reliġjon. Grazzi. Dziękuję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 nilqaw fil-Parlament Ewropew fis-sena tajba miex ta' sikwit li niddiskutaw miegħek fuq livell personali kwistjonijiet tant importanti fuq il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. Ġifri, grazzi tas-sew tal-qiegħda fostna llum. Fissem il-gruppi politiċi, il-grupp tal-IPP, il-kollega tagħna Sur Elmar Brock. President Grazie ħafna sur President, rappresentant ta' Baronessa Ashton vera nixtieq li inti tkun iktar preżenti hawnhekk fostna fil-dan il-Parlament se nkunu nistgħu konna l-okkażjoni sabiex niddiskutu miegħek. Jiena naħseb illi huwa importanti ħafna illi aħna ngħidu illi l parlament jista' joħloq maġġoranza qawwija favur dan is-suġġett u favur din ir-riżoluzzjoni. Iva, għandek raġuni li l-intolleranza u l-violenza minħabba raġunijiet ta' reliġjon m'għandhomx ikunu aċċettati għal din raġuni jiena naħseb illi rridu ngħidu li 75% tal-attakki huwa minħabba dawn raġunijiet ta' reliġjon kontra l-Kristjani. L-Ewropa Kristjana għandha tkun iktar konfidenti fuq livell dinji u m'għandix tibqa' sikta. Aħna nasbu wkoll li hemm ukoll ċertu gruppi ta' Kristjan li tkunu persekwitati anke fiċ-Ċina u aħna ma nistgħux naċċettaw atti ta' diskriminazzjoni u anke l pina tal-mewt għal kristjani ma nistgħux naċċettawha kif ukoll l-attivitajiet ta' organizzazzjonijiet ta' terrorizmu. U aħna nafu koll jem bosta gruppi kristjani, ħafna komunitajiet kristjani f'bosta pajjiżi u tkunu persegutati f'ħafna pajjiżi bħal fis-Sirja, fl-Iraq, fl-Iran, fil-Turkija. U l-pressjoni żgur li ħad kompli twassal għal fatt li mhux ħajkun hemm iktar Kristjani. Dawn il-Kristjani kopti u koll fil-Eġittu fil għetibatu ħafna mħabba diskriminazzjoni persegwitazzjoni. U aħna nafu li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u għandhom jipruvaw iwaqfu kemm jista' jkun il-fatt li qed ikunu perseguitati dawn il-Kristjani Il-President qiegħed iwaqqaf l kellim. Iva, so President hemm bżonn li aħna nibdew niddiskutu anke mal-ambasċati u mar-rappreżentanti tal-pajjiżi tagħna f'dawn il-pajjiżi li huma affettwati. Ningrazzjak. Grazzi ħafna ziz kollega Safisem, il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi naddu għas Hannes Fobada. Grazzi ħafna, Sur President, Viċi President. Nishtan ningrazzjak tal-ispiegazzjoni minn ħatija, kiena naħseb li fil-fat hija xi ħaġa li tħassibna ħafna meta aħna naraw illi għaw ah, daw l attak li dejjem din jizzidu kontra l-Kristjani u din qasta tolleranza u dak li għandu xieqsam raġunijiet u gruppi reliġjużi jiena naħseb illi aħna rridu noqogħdu attenti ħafna għal dan is-suġġett minħabba li aħna dejjem iddefendejna il-rispett tal-dritt li wieħed ikun fil-fatt jista' jażel eh, mitwemmi reliġjuż tiegħu. L-attakk mhux biss dak tal-Koptiċi Eġizzjani, iżda anke attakki oħrajn f'pajjiżi oħrajn huma negattivi ħafna jiena jiddispeċina ħafna wkoll dwar dak li ġara fl-Iraq kontra il-minoranza Kristjana u eh, Dan dawn asta toleranza eh, għal kristjani hija problema iżda anke din hemm nuqqas toleranza wkoll bejn il-gruppi ta' Musulmani stess. Aħna nafu wkoll illi il-minoranzi li għanna rridu naraw li nerbu dawn il-problemi. Aħna wkoll fid-dikjerazzjoni u l-kollega Moward qal koll li aħna xtaqna li nejnu din qasta toleranza rridu komplu nġilduha fl-imkien. U naraw li nadottaw risoluzzjoni komuni ħalli ikon jista' jkollna bażi komuni. Però kif aħna ngħidu f'isem il-partit tagħna kull tip ta' diskriminazzjoni kontra l-Kristjani aħna ma naċċettawiex u jiddispjaċini ħafna ngħid illi hemm din l-Islamofobija li dejjem qiegħda tiżdied ukoll fl-Ewropa. Hemm ħafna argumenti li mhumiex validi iżda l-argumenti dejjem jgħidu li l-Musulmani eh, huma radikali iżda aħna qegħdin nippruvaw qed nużaw dan kollu sabiex E, nkunu nistgħu niddiskriminaw kontro, però dan qed jiġu wkoll f'pajjiżi oħrajn. U aħna rridu naraw koll li kulħadd għandu id-dritt għat-twemmin reliġjuż tiegħu sabiex jipprattika reliġjon tiegħu. U il-minoranza ta' dawn in-nies violenti rilevanti jekk dawn mhux Kristjani, Musulmani jew Lut, dawn il-minoranzi violenti m'għandhom qatt ikunu ġustifikati illi jattakkaw ukoll minoranzi reliġjużi oħrajn. Grazzi. Sinjura Marite Xake, għal-liberali u demokratiċi, kjoġbo, grazzi ta' s President, rappresentante Oli, kollegi, reliġjoni hija kwestjoni individwali għal bidea differenti għal kulħadd. ir wol tal-istatu li proteġi id-drittijiet ta' ċittadini u anki juru l-espressjoni tagħhom. U id-dinja tal-lum turina stampa mdelka ħafna, speċjalment meta naraw dak li ġara l-Kristjani Koptiċi u l-attakki terroristiċi li saru kemm fil-Iraq u fil-Niġerja. Illum aħna qed naraw aktar irridu nitħasbu din ħaġa għandha tħassibna hija ta' dispjaċir li n-nies jattakaw u jiġu attakkati fi semmi reliġjon u n-nies ta' kull twemmin huma vittmi. Hija naċċettabbli qed naraw li ċertu individwi estremisti jażlu l-vjolenza u anki terrorizmu u jagħmlu hekk fisem Alla jew inkella fisem reliġjon u bekk jitkellmu fisem ħadd ieħor jew inkella jfittxu li jkunu l fuq mill-liġi u jassoċjaw ċivili innoċenti mal-violenza. Pero hija ma nudlux zbala hawnhekk li nagħtu l-estremisti aktar kreditu milli jixtriqilhom billi naċċettaw ir-rabta bejn il reliġjon u t-terrorizmu neliminaw ħafna minn dawk l-nies li jemnu li modi differenti jippratikaw it-twemmin tagħhom paċi. Il-terrorizmu hija politika u t-terrorizmu huwa reat terrorizmu għat ma jista' jkun raġuni biex wieħed juża l-vjolenza jew ikser drittijiet tal-bniedem ta' sikwit dan iseħħ u mhux biss permezz il-vjolenza manka meta wieħed jillimita l-libertà tal-espressjoni bħal liġijiet ta' tal-blasfemija. U għalhekk aħna rridu nqodu atten, rridu nikkondannaw dan l-estremizmu. Eh, Madam Nicole Kiel Nielsen. Issa, Signora Kiel Nielsen. Grazzi tassew, grazie tassew, Sur President, Signora Ashton. L-attakki fuq il-Kristjani Koptiċi fl-ġittu ta' t bil-ħaqajmu eh, sorpriza kbira fil-vant nofsani u ħasbet ħafna nies hija kwistjoni ta' diffikulta fl-Iraq, fil-Palestina u f'dawn ir-reġjuni fejn daw it-tif ta' postijiet fejn hemm ħafna truppi Iżraeliti wkoll. Irridu nqajmu ħarsien iktar idiet tal-bniedem. Wieħed m'għandux jagħmel għażla għal twemmin partikolari, testijiet ta' dokumenti tagħna juru li il qtil li sar madwar id-dinja wkoll u rridu nammettu li fċertu pajjiżi fl-Ewropa ir respet għal libertà ta' twemmin tinsa perikolata hemm ukoll distruzzjoni ta' ċimiterji ta' eh, musulmani, ta' Izraeliti u dawn jom madwar id-dinja wkoll anke fl svizzera Hemm gruppi estremisti li qegħdin dejjem jiżdiedu jiddiskriminaw kontra ċertu komunitajiet. Dan jindika li s-sekularizmu għandha tkun priorità fl-Ewropa. Minoritajiet etniċi, minoritajiet ta' reliġjon huma iffaċċjati biksur tal drittijiet fundamentali universali tal-bnidem. L-Ewropa għalhekk tkun ta' eżempju fil-qasam ta' toleranza u dialogu interkomunitarju. Jekk il-Kristjani tal-Vant huma sospettati li qed jirrappreżentaw l-interessi u l-kawżi tal-punent, il-Musulmani tal-Ewropa huma assoċjati ma' iżlamiżmu radikali u anki ma' terrorizmu. Iġifiri, ippermetti li naqra żewġ sentenzi tal-poeta Aragon, dawk li jemnu li ma jemnux fid-dem aħmar li jinfirex minn kull persuna huwa tal-istess kulur. Issa nagħtu l-kelma lis sur Sizmanski tal-istess grupp. Grazzi tas-sur, grazzi ċer, grazzi Paranessa Ashton. Nishti, Nirringrazzja l-rappresentanta Oli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u politika tas sigurta għal azzjoni mill-aktar fisa l dak li ħal seħf fl-Aleksandria. Ekk għandhom ikunu l-affarijiet jekk aħna nieħdu azzjoni medjata in-nies ħarsu lejna. Il-Kristjani dan l-aħħar huma l-aktar minorità minsija fid-dinja u qed jiġkunu persegwiti maqtula u qed jaffetwaw madwar 150 elf persuna madwar id-dinja daw kollha li jitkellmu f'isem id-drittijiet tal-bniedem. Dawn għandhom ukoll jipproteġu l-libertà ta' reliġjon. Il-libertajiet ta' reliġjon għandhom ikunu mtejba kemm fis-Sudan, fl-Iraq u din il-kwistjoni għandna immissuha wkoll għandna nitkellmu fuqha bħala iżvilupp iċ-Ċina, l-Iran, l-Iraq Dawn għandhom għandna ngħidulhom dwar l-espressjoni u libertà ta' religjon bħala parti mid-drittijiet tagħna u anki rigward l-Eġittu pajjiż ieħor għandna nħaffu, għandna nsaħħu l-sforzi tagħna diplomatiċi u anki d-diplomazija tagħna Ewropea għandha taħdem bħeffa jekk dawn l-atti ta' violenza jsiru għandna strumenti, għandna mezzi, però ma nistgħux noqogħdu nibżgħu nużawhom, irridu nikkonvinċu lid-dinja li li wieħed li wieħed isegwi s-silenzju il-libertà tal-Kristjani hija importanti importanti u d-dinja ser tħares lejna u tismana u tħares lejna biss, però jekk aħna nifmu li dan huwa importanti għalina għaliex inkella ma nistgħux nistennew suċċess. Issa, grazzi Sur Xmanski. Issa nat il kelma lis sur Trian Taflidis. Sur President, meta nqisu il- karta ta' drittijiet tal-bniedem tal-ġunsma u da kulħadd għandu id-dritt li għal konvizzjoni reliġjuża, għal twemmin u kulħadd jista' jsegwi il-reliġjon li jrid jixtieq. U din dan id-dritt irid jiġi rispettat għal kulħadd. Ir-reliġjon ma tistax tkun strument ta' sfruttament jew inkella ta' konflitt politiku għalhekk nikkundennaw dawk il konflitti kollha li saru, l-attakki li saru fil-Aleksandria u f'postijiet oħra u nibatu wkoll kondoljonzi tagħna lil familji tal-vittmi. Kien hemm azzjoni bla preċedent mill ċiprioti Torok fil-ċerimonja tal-miliet kien hemm ksur ta' drittijiet tal-ċiprioti Griki u anki l-libertà ta' twemmin. Umbat ċerimonja oħra ġiet interrotta, mwaqfa, minħabba l-autorizzazzjoni ma taċ fuqta. U għalhekk dawn l-atti u maqsur ta' l-artikli 9-15 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem u artiklu 10 u kol u artiklu 18 ta' Deklarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Aħna bis-saħħa kollha nikkondannaw dal-azzjonijiet ta' reġim okkupant li qed ikollu li attakka bil-qawwi libertajiet tal-bniedem. Irridu nirrispettaw il-konvinzjoni u drittijiet ta' dawn il-valuri fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Provera. Is-sur Provera. Grazzi, President. E dawn l-attakki li saru dan l-aħħar fl-Iraq huma atti kriminali. Però huma aspett wieħed biss eh, traġiku tal-persekuzzjoni tal-insara fid-dinja, speċjalment fil-vant nofsani. L-iktar element li iħassibna istituzzjonalment hija il-limitazzjoni sistematika ta' drittijiet tal-insara peress li huma ċittadini li ma jippermettilhomx, per eżempju, illi jibnu eh, knejes illi jmorru eh, illi jaċċedu għal kariki u illi eh, jattendu ċerimonji ta' twemmin tagħhom. Dawn jobbligaw in-nies mm, eluf ta' nies biex jemigraw f'dawn l-istati. Fl-Irak iktar minn 60%, 60 ta' l-insara kellhom jeżiljaw. Qed nitkellmu fuq 600.000 persuna il-Parlament Ewropew jiġilet biex il-popli jkunu jistaw jemigraw. F'dan il-kas, eh, mhux qed jiġi miċħud dan id-dritt kontra terrorizmu illi edin jiġu espulsi minn dawn il-postijiet arabi. Arbin, eh, l-Europa illi nisranija storikament u tiddefendi id-drittijiet tal-bnidem, il-President jinterrompi l-kellim u e, jgħid min huwa il-kellim li jmiss, is-sur Gonnix. Il-libertà tal-kuxjenza hija eh, essenzjali għalla e, ma jitlobx limitazzjonijiet. U din ġiet miksura, mżon nkunu kuraġużi u najdu b'mod ċar li dan il-ksur qed jiġu mwettqa kontra l-insara fil-pajizi islamiċi. Aħna nekondannaw dawn l-attakki terribili li ġew mwetqa minn fanatiċi. pero eh, Però mhumiex biss l-estremisti f'ħafna pajjiżi musulmani. Anki pajjiżi musulmani moderati l-insara huma ċittadini tat-tini eh, eh, ta' tini livell qed jiġu kastigati bil-pina tal-mewt ħadd fl-Ewropa eh, eh, ma, ma jiġi kondannata xo għam musulman u ħatma eh, u għam waqqaf mill-li jisir musulman. Anki id-da, il-blasfemija hija konsiderat reat. U nixtieq nitkellem fuq il-Pakistan b'mod partikolari biex nitkellem fuq sentenza kontra sinjura ma nistawx aħna namlu eh, nesprimu klim biss irridu naddu għal azzjonijiet u niġildu għal biex dawn il-pajizi eh, isofru anki eh, embargo kommerċali. <coughs> Grazzi. Qed jitkellem <coughs> Sur Mauro. Nixtieq ringrazzja Sura Kommissarju għal kontenut tal-intervenzjoni tijak għaliex l-ambitu ta' rizoluzzjoni tana hija li garantixxu protezzjoni tal-minoranzi reliġjużi. Però jiena nixtieq ukoll ne eh, eh, nitolbok terġa taqra il-test illi eh, rajtinna Eh, però nixtieqek eh, tifserva li inti għatma semmejt l-aġġettiv insara. U din hija ħaġa li laqtitni, għax l-istituzzjonijiet tagħna hemm eh, imbarazz, għax aħna qegħdin nidħlu fin-nasba tal-fanatizmi għaliex f'pajjiżi musulmani dejjem dejjem dejjem jgħidu, dejjem jitkellmu fuq l-insara bħala Eh, nis li ġejjin mill-Ewropa eh, waqt li il-musulmani u ma Arab u dejjem jitkellmu fuq il-musulmani. Meta aħna, eh, allora, Signor Ashton, nitolbok, illi jekk aħna rridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza, il-forza tagħna hija illi l-affarijiet insemmuhom bisimhom. Irridu nitkellmu fuq fuq l-antisemitizmu, islamofobija eh, eh, bisimom dawn il-fenomeni. U anki eh, il-kristjanofobija għanna insemmuha bisimma u għanna najdu li dawn in-nis joboduna għax aħna nsara. U nitolbuk ukoll tkun konkreta. Issa edin nitkellmu fuq il-ftejm l irak barra mill-prinċipji ta' ftejm kommerċali. Ejjan ninkludu anki regoli ċerti biex waqt li aħna ntuhom id-drittijiet jistgħu Eh, eh, waqt li aħna ntuhom vantaġġi ekonomiċi huma jtuna li dritti. Ej nagħmluhom malajr dawn affarijiet u nagħmluhom tajjeb għax id-dinja qed tistenna sinjal mill-Ewropa. Grazzi. Issa naddu għassur għowet għal minuta u nofs. Grazzi, President, jina nishtiq nifda billi niftaka nfakkar fil-klim tal istarja universali. E, il-libertà illi wieħed jesprimi il reliġjoni jew it-twemmin tiegħu fil-pratika uh, u bl-osservanza tiegħu il-ħarsin ta' dawn il-libertajiet hija integrali u inseparabili mill-drittijiet eh, tal-bnidem u aħna għanda ikonna determinazzjoni biex niddefenduhom daw. Eh, u għacħaru koll rridu niġildu kontra kull persekuzzjoni reliġjuża fuq kwalunkwe pajjiż anki f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Eh, il-70% eh, eh, tal-persuni eh, um, għandhom dan it-twemmin religjus. Jiena naħseb illi religjon tista' tkun forza għal ġit fil kostituenza tiegħi. ħafna twemmin differenti. Jiena naf illi Eh, Harry Jones illi eh, eh, il-kellim Amerikan li prova jahra il-Koran għalulu biex ma jamilix din il-ġennata. Toleranza hija importanti ħafna. Dawnu ma valuri li rridu nipromuovu nirrispettaw. Eh, signora Desarne, grazie President. Il-fanatizmu huwa barbarizmu li jrid jiġi kondannat bid-demokratiċi kollha. Għalhekk huwa importanti illi nkunu solidali ma dak kollha li huma persegwiti mħabba twemmin tagħhom kull fejn jiġri dan fid-dinja. Dawn l-attakki minnaħa ta' Al-Qaida fl-Iraq u fl-Eġittu u l-attakki tal-Islamisti eh, fil-Vant Nofsani ħoloq tensjonijiet bejn il-reliġjonijiet u għedewa bejn il-komunitajiet. Dan huwa xokka ċiviltajiet. Dan huwa tentativ biex niddestabilizzaw l-Europa jew l-Franċa, Franza. għanna nikkondannawhom dawn l-affarijiet. Id-drittijiet tal-minoritajiet kollha għandhom jeżistu biex jippratikaw reliġjon tagħhom b'libertà u fil-paċi fid-dinja u fl-Europa. Irridu niddefendu l-pluralizmu fil-reliġjoni, tolleranza u l-komprensjoni reċiproka hawnhekk fl-Europa u fid-dinja kollha. U għalhekk hija xewqa tiegħi illi ir-rivoluzzjoni demokratika fit-Tunizija eh, tolli idea lejn pajjiżi oħrajn brispett ta' tolleranza u b'approċċ lajku. Is-sur Vandalen għal-minuta. Grazzi l-viċi rappresentant eh, tal-liġġiet. Kemm il-darba tkellimna fuq il-insara fil-Somalia, fil-Sudan, fil-Eġittu, fil-Sirja, fil-Turkija, fl-Irak, fl-Iran, fl-Afganistan, fil-Pakistan u fil-Malezja. fil pakistan u fil fil pakistan u fil malezja Kemm il-darba għamilna mistoqsijiet eh, mill-grupp tagħna u mill-kollegi oħra fuq l-insara f'dawn il-pajjiżi iżlamiċi. Wasal il-moment illi eh, nwaqfu il-klim u naddu għal-fatti. Zewċ mistoqsijiet konkreti għal-Sinjora Ashton. il- il- il- il- E servizz barrani għandu jkollu eh, kompiti ċari u għandhom jiddefendu il-drittijiet il ta' kull ċittadin. Aħna għanna rapporti bilaterali ma' dawn il-pajizi. E, nistaw nifrizaw dawn il-trattati bilaterali sakemm is situazzjoni e, eh, tal-protezzjoni tal-insara ma tiġix garantita. Zawċ mistoqsijiet għal zawċ eh, eh, ah, żewġ risposti għal zawċ mistoqsijiet tiegħi. Grazzi. Eh, Signora Verġa, Grazzi President. Il-grupp tal-es ta, ta xelluk nordiku ma aħna ma naqandniex ma din il-mistoqsija. Aħna però, aħna solidali ma il-vittimi kull fejn isiru. Aħna però natu importanza għal fatt li n-nies irridu jkunu lajċi. Aħna nikkundannaw għal blasfemija Eh, peress li aħna nirrispettaw il-libertà tal-kuxenza tal-twemmin ta' reliġjon li tagħti libertà li wieħed jemmen jew ma jemminx, illi jażel ir-reliġjon tiegħu li jbiddilha reliġjon u jbiddil eh, twemmin tiegħu. Eh, tkun xi tkun ir-reliġjon illi qed nitkellmu fuqha. Aħna nixtiequ nisseparaw ir-reliġjon mill-politika. Aħna ħafna drabi eh, eh, eh, il-klassi politika ma tatix risposti ċari mħabba li tfiskel iż-żewġ elementi, ċo il-politika u religjon. L-Europa kristjana, l-komunità kristjana tal-Europa t tiddefendi l-insara fid-dinja kollha u aħna ma naqblux Eh, Sur Belder, grazzi President. Is-soluzzjoni e komuni, ir-riżoluzzjoni e komuni titkellem fu il-pressjoni religjuza kontra il-minoranzi kristjani fl europa Xarilu, eh, Xar ilu student f'pajjiżi kiteb illi huwa imħasseb mill-fatt illi il-libertà għandha tkun protetta jekk jiena nitlax tiġri xiġri mill-libertà tiegħi. Il-libertà tiegħi se tkun protetta dawn huma valuri Ewropej li rridu ndefendu. U dana u veru mod partikolari mill-grupp li insejna fil-Vant Nofsani, l-insara f'dansa li qed jistennew appoġġ mill-Unjoni Ewropea specialment meta namlu sforz biex natu appoċ anki l-Palestina minkejja li huma għandhom twemmin differenti. Il-Kunsillu l-Kommissjoni għandhom bħala donaturi fil-komunità internazjonali għandu jkollhom vantaġġi għal dan stant għandhom isemmaw leħenhom ukoll. Eh, signora Dodds, grazzi nitkellem fuq suġġetti li huwa viċin ta' għal-qalbi. Jiena bħala kristjana evangelika u ċara li speċjalment ta' naħar snin illi l-espressjoni tal-twemmin kristjan qed jiġi konsiderat inaċċettabbli f'soċjetà illi iridu eh, eh, illi ma jridux estremizmi u jridu kollha nemnu l-istess ħaġa jew xej. Din hija aggressiva eh, lejn il-Kristjanità f'ċerti eh, postijiet. dis sena qed niċċelebraw l-400 er-, sena mill-King James Bible, però eh, il- kontenut tal-Bibja huwa konsiderat illegali. Din hija sitwazzjoni fejn ċerti kristjani qed jiġu esklużi minn professjonijiet imħabba twemmin tagħhom u qed juħduhom qudiem il-qrati fir-Renju Unit il-liġijiet ta' gwaljanza qed jiġu jużati bħala bħala mm, arma u mhux bħala eh, tarka. Eh, eh, reċentement eh, fil-Kommissjoni dan kien inkluż ukoll fil-pubblikazzjoni ta' djarju tagħhom. Il-Musulmani, Ċiniżi, Sik eccetera, huma kollha ċelebrati, però m'hemm l-ebda menzjoni tal-festivitajiet kristjani. Jena nishtiq nitlob li la prezentant u li eh, tinkludi dawn fil-kommenti taħħa. Libertà tal-espressjoni religjuża hija dritt fondamentali fis soċjetà li għandha tiġi protetta. U dana huwa sempliċement eh, Arfin zaħir tal-problema, ma rridux ners u lura mill-problema għalix eh, u il ma ġiet interrotta. Naddu għasur Strasser, għazur minuti. Grazie ħafna, Sur President, rappresentant għalja Aziza Viċi President tal-Kommissjoni, jina nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek, inti għandek raġun issa l-azzjoni li ħadd kien kienet faqta wkoll u kont ukoll kuraġuża minħabba li inti ħadd pożizzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-kooperazzjoni tagħna ma' pajjiżi oħra dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu wkoll u dan id-dibattitu huwa dibattitu importanti ħafna f'din l-istituzzjoni mux minħabba din l-okkazjoni partikolari u dak li għadu kemm ġara, iżda minħabba li aħna nafu li reġjon u għed mill-valuri tagħna huwa parti mill-identità Ewropea tagħna u dan huwa dibattitu importanti ħafna minħabba li f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja id-diskriminazzjoni, il-persekuzzjoni u bosta atti oħra u huma komuni ħafna m'għandhomx ikunu possibbli jiena naħseb illi f'dan il-kontest Aħna nafu wkoll illi hemm bosta nies illi qed ikunu torturati, kienu mweġġa wkoll u anke kien hemm ħafna raba u ta' dawn li fitbi fil-fatt li verament iridu jaċċettaw din is-sitwazzjoni sfortunatament f'din il aħna ma nistgħux naċċettaw din id-diskriminazzjoni kontra il-Kristjani u għalhekk Bżon nkoplu ġili. Skużani, Sir President, pero jena nasab li kalli żewġ minuti, mhux minuta għana. Grazzi ħafna, Iva, jena naħseb illi ħelsin ta' twemmin reliġjuż huwa importanti ħafna u għal din raġuni aħna nabżon ta' strumenti effiċenti ħalli jinħolqu sabiex aħna nkunu nistgħu nipproteġu il-ħelsien ta' twemmin reliġjuż u anke permezz tal-kuntatt bilaterali aħna nkunu nistgħu naraw li id-drittijiet tal-bniedem dak l-għandu qasam ħelsien ta' twemmin ta' reliġjuż ikunu rispettati u ċertu dispożizzjonijiet għandhom ikunu wkoll aċċettati anke minnaħa tal-pajjiżi terzi servizzi li jikoperaw magħna f'dan il-qasam u jiena naħseb li huwa importanti ħafna li inti għamil din il-proposta sabiex naddesikaw kapitlu partikolari għat-twemmir reliġjuż. Grazzi. Grazzi, skużani tal-interrumpejtek. E sur Guido Milana, żewġ minuti. Grazzi, President. Grazzi, Komissarju Oli U importanti illi il-kondanna ta' dawn l-attakki talba għal miżuri urġenti għal protezzjoni tal-Kristjani fid-dinja jkunu marbutin mal-talba ta' rispett iktar ġenerali tal-libertà ta' reliġjun, tal-reliġjoni, tal koscienza Mem lebda differenza bejn dak li jiġi maqtul eh, waqt li kien qed għaddes eh, jew jisma' qoddisa jew jiġi eh, maqtul sempliċement għax ġi kundannat għal mewt mill imħabba reliġjon Id-dritt tal-libertà u għal-konvivenza huwa magħruf kullimkien bil-konvenzjonijiet internazzjonali u mal-letteratura umanistika. Però minna ħal-oħra hemm differenza bejn dawk li defendu drittijiet tal-bniedem u dawk li qegħdin jimxu kontra tagħhom. Eh, bil-dialogu biss u eh, bil-ġlieda kontra intolleranza nistgħu nagħtu bażi għal protezzjoni tal-identità u tal-valuri. Il-nuqqas ta' rispett iwassal anki għal forum ta' eżilju mill-komunitajiet tal posta residenza tagħhom. F'dan eh, il-qasam ħafna xisir fl-Ewropa fil-politika, fil-diplomazija u fil-kulturu tas Aħna nitolbu l-Kummissjoni, speċjalment il-rappreżentantoli tal-politika barranija li għatina gwida linji gwida ċari bejn il-pajjiżi terzi fil-servizz estern ġdid. Anki l ftejn bilaterali għandhom jagħtu iktar importanza fuq il-libertà ta' reliġjoni iktar ġenerali għal drittijiet tal-bniedem. U jekk aħna ma nirrispettawx daw inkunu eh, eh, għedin nimxu kontra eh, il ġustizja Ħafna drabi ikunem eh, dawn, dawn, dan iwaslu għal gwerer eh, eh, fejn anki reliġjun titħol parti mill-ġlieda. Iridu nħarsu anki lejn pajjiżna, lejn l-Europa. F'ħafna pajjiżi ah, fejn hemm sitwazzjonijiet kulturali differenti u valur religjuż li għandhom jiġu rispettati. U hemm suppost aħna nigarantixxu libertà ta' espressjoni, m'hemm l-ebda alternativa għad dialogu għar rispett reċiproku. Hemm bżonn il-kelli il jieġi interrot mill-president e jistjamel komment għal il-president illi l-intervenzjoni tija kien maġelwis u l-interpreti kellom diffikultajiet gbar. Issa naddu għassur Rikonori Taldi. E, Signora Komissarju, kollegi, il-mappa tal-kulturi Eh, tbidlet il-kelma kopto tfisser eġizjan bil-Grek u għeddin iħarsu barra l-lem l-oċeanu għal soluzzjonijiet. Pero eh, il-partiti xenofoġi għedin jitkelmu fuq eh, il-ġlida bejn ċiviltajiet xie sninilu fil-kajr kienem bidwi anzjani li tlet tarbit fil ġimgħa kien jieħu ħalib id-dar. Tarba minnhom wasal id-dar jibki ħat ma femx ġara. U mbagħad darba qal e, e, saħida akbar il huma l-antik Eh, l-antik, eh, xieħ eh, l-antik, u kien qed jibki mħabba li mit il-Papa, musulman illi kien qed jibki għal-kap ta' reġjon nisranija, biex tara kemm hija importanti rispett reċiproku. U dan sar fl-istess pajjiż fejn il-kopti ġew massakrati fil-miliet. Illum l-insara tal-Lvant għandhom bżonn ta' protezzjoni mill-setat stat autoritarju mil fanatiċi Il-politika estera tagħna miex il-President qed iwaqqaf il kellim għax qed jitkellem jaġġel wis. Kollegi, tkellmu iktar bil-mod. Il-politika baranija m'għandix tkun bla saħħa il-kelma insara għanna uh, eh, nejnuhom lejn il-proċessi ta' demokrazija. Grazie, kollega. Peace. Uh, one minute. Grazzi ħafna l-kollega Jana Kodakis. It-toleranza ta' twelmin reliġjuż hija ħaġa importanti ħafna fil-soċjetajiet tagħna ta' ċivilizzazzjoni. Aħna naħsbu li dan fil-fatt ħadd m'għandu jkun perseguitat minħabba twemmin reliġjuż u l-azzjoni li wieħed ikun violenti kontra Kristjani minħabba twemmin reliġjuż ma naħsbux li nistgħu naċċettaw fis-soċjetajiet tagħna. Ix-xahar li dej li għadda il- qoddisa reliġjuża fi knisja kristjana kienet projbita fil-raħal li huwa kopat mir-ċipriotti torok. U l-azzjoni minnaħa tal-armata torka li daħlu fil-knisja u waqfu l- l-qoddisa u sforzaw l-qassis biex iwaqqaf kollox din kienet xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli, però għalfej aħna noqogħdu nitkellmu fuq eh, is-sitwazzjoni ta' pajjiżi barra mill-Ewropa. Jiena nixtieq infakkar li dan il-pajjiż li l-ewwel nett irridu naraw. Ħalli naraw kif ansibu soluzzjoni l-problemi tagħna f'darna stess, fil-pajjiżi tagħna stess u jekk aħna eh, nixtiequ nkunu iktar kritiċi anke fil-sitwazzjoni ta' pajjiżi oħra l-ewwel irridu naraw x'qed jiġri fil-pajjiżi tagħna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nirrappreżenta jiena naħseb illi twemmin tar-reliġjun jista' Jipproteġi ċertu attitudnijiet u nafu li attitudnijiet tal dawk li għandhom li ħadnu twemmin l-reġjus u dawk li huma tajissi ġili ikollhom konflitt bejnietom aħna rridu naraw li nipproteġu dawn id-drittijiet. U jiena nappoċċa din il-mozzjoni riżoluzzjoni mhux biss minħabba li jiena naħseb li għandna nieħdu ssib il-Kristjani, sta mod speċjali minħabba li aħna naħsbu illi il-Kristjani fafna mill-pajjiżi għadin naħabtu bċom ma' diskriminazzjoni. Aħna, kju konna namlu l-istess ħagġa eżat li kju konna din nitkalmu fuq ħagġa differenti li EAS għanda bżon ta' iktar rapportu kapacita għawek. Jena kelli xogħol simili ħafna anka fil-fihdan il-Ministerju tal-Affarijiet Barranin fl-Olanda għandek bżon tagħmel ħafna sforz, għandek bżon tifhem eżattament il-ksur ta' drittijiet tal bnidem u t tensjonijiet li jinħolqu minħabba il-dritt tal-ħelsien illi wieħed jipprattika il-reliġjon li tintasem nittama tama illi inti ħajkollok biżejjed ħin. Sur President, Il-politika Ewropea mħafna relattivizmu hemm il-kelma tabu kristjanofobija u għal ħafna snin qed jaslu minn fondi siguri l-ħabarijiet mill-ar. ħafna minnhom traġiċi l-persekuzzjoni tal-Kristjani f'ħafna kontinenti differenti l-Ewropa titqu minn hemm, U mir-raqda, tiftaħ u tagħmel miżuri u titfa' sinjali ċari, pereżempju li dak li konet nistennew mis-Sinjur Ashton kien li pereżempju tikwota l-kliem ispirati tal-Papa Benedittu li ftit ta' snin ilu fil-ġurnata tal-paċi fakkar li iċ-ċaħda tal-libertà eh, li l-libertà ta' reliġjon teddet il-paċi u daw ma fatti konkreti x'qed nistennew. Jina kontet nitlob li l-Kummissjoni tivverifika il- ħbib tagħna il-Kristjani Kopti fl-Eġittu li huwa pajjiż moderat li normalment ma jkollhomx eh, m'għandhomx eh, drittijiet fundamentali universali. Ewropa um ftakar eh, l-eruq tiegħek Kristjani, grazzi. Grazie, signor Borgesio. Now, next speaker is Major. Grazzi ħafna sa naddu għal kollega li mis Major Oreha. Sur President, l-attakki illi rajna fl-Iraq u fl-Eġittu juru biċ-ċar illi din tirrappreżenta traġedja l-Ewropa. Traġedja minħabba l-fatti fihom infushom, minħabba l-krudeltà, minħabba l-telfa ta' ħafna eh, ta' ħajjiet ħafna nies u aħna rridu naraw ukoll li ħafna drabi dawn il-kwistjonijiet laqas biss nagħtu kasum fis-soċjetajiet tagħna. Ħafna drabi il-mod ta' kif inġibu ifisser li dawn l-avvenimenti s-soltu jintafaw fl-ħar paġna tal-gazzetta daqs li kieku dawn mhumiex affarijiet illi jistgħu jattakkaw it-twemmin tagħna l-identità tagħna u dawn l-affarijiet jistaw jkun li għadin jiġru wkoll fil-qalba taċ-ċivilizzazzjoni Ewropea. il wol tal-istituzzjonijiet Ewropej huwa importanti ħafna illi fil-fat nagħmluha ċara illi l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn l-attakki kontra l-Kristjani fil-Vlant Nofsani għandhom ikunu perċeputi bħala attakki kontra kontrina stess. U għaldin raġuni aħna rridu noħolqu numru ta' azzjonijiet fil-fat, żewġ tip ta' azzjonijiet. L-ewwel qed naħseb li din it-traġedja għandha tkun espressa u għandna nieħdu nota tagħha Eh, minnħat tal-Bazzi ta' xandir Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom ikunu iktar konxi dwar fejn qed jiġru dawn l-okkażjonijiet, dawn il-każijiet ta' violenza, jiena naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jippromovu ir-rwol relevanti tal-vittmi ta' dawn l-attakki u naħseb li wieħed għandu jagħti isem u jagħti dera lil jagħti wiċċ lil dawn il-vittmi. Dawn il-vittmi rridu jkunu fakra fl-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna rridu norganizzaw programm tal-laqat ma dawn il-vitmi sabiex aħna nkunu nistgħu nappoġġawhom, però minn apparti mill-fatt li aħna nistgħu nagħmlu dan waħidna huma l-vitmi u stess li qegħdin isofru mħabba lil din tip ta' persekuzzjoni. Grazzi ħafna sanaddu għas-sur Mavro Nikolas għal Grazzi ħafna sur President. Pala soċjalist, aħ, ah, jena nemmen fi drittijiet tal-bnidem speċjalment fid-dritt il-wieħed kun jista' ħaddan femmira l-ġus. Kif għadu kem għal-ħanes, s-sur eh, Zwabada, mhuwiex biss ir-reliġjon Kristjana, ista id-dritt il wieħed iħaddan reliġjoni illi jixtieq jew jażel u kulħadd għandu dritt illi jipprattika reliġjon illi jixtieq jażel u importanti li nifhmu wkoll il-fatt il li kull ċittadin għandu dan id-dritt. Però raġunijiet personali jiena nixtieq nikkwota avveniment li ġara f'Ċipru fi knisja fejn għal xiren ta' snin sħaħ kienet iċċelebrata l-qoddisa tal milied Il-forzi li qed jokkupaw it-territorju tat tramuntana ta' Ċipru torok waqfu il-qoddisa keċċew lill-parteċipanti fil-qoddisa u anke sforzaw il-qassisa biex jafu dan. Juri dan il-fatt li sfortunatament din violenza għadha ssir f'pajjiżna stess u hemm bżonn illi aħna nsibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Eh, grazzi għad-direttivi li għana. Grazzi ħafna sa' signora Lis. Grazzi ħafna sur President Aziza, rappresentanta Olja. L-attentat fil-21 ta' Deċembru f'Alexandria fil-fat iżid ma' numru ta' attakki oħrajn kontra l-Kristjani fl-Iraq, fl-Iran, fil-Pakistan, fl-Alġerija kif ukoll. U fil-Pakistan ukoll. Din hija xi ħaġa illi hija ħażina ħafna hija negattiva ħafna u aħna irridu naraw illi nipruvaw naqsu dawn l-attakki, jem 12 miljon persuna li għandhom ikunu protetti, għandhom ikunu għandhom kollom alternativa oħra minn mill-fatt li rridu jipakjaw u jitilqu minn pajjiżhom jew inkalla il-fatt li jispiċċaw midruba jew maqtula minħabba it-twemmir reliġjuż tagħhom aħna qed nistennew minn għandek Sinjura Ashton illi tingħaqad mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin ħalli tipprovdi risposta u tweġiba koordinata għas-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-Vant Nofsani U naħseb illi huwa importanti ħafna wkoll sabiex nużaw il-ftim ta' soċjazzjoni li għandna madwar il-pajjiżi sabiex nitolbu lil dawn il-pajjiżi u l-gvernijiet tagħhom sabiex janalizzaw is-sitwazzjoni u sabiex ukoll iresqu quddiem is-sistema ġudizzjarja lil dawn in-nies li huma responsabbli għal dawn l-attakki vjolenti. Jiena naħseb li il-ħelsin ta' twemmid reliġjuż huwa importanti ħafna u huwa l-persuna li għandha tiddeċidi jekk għandix temmen jew le u jekk dan eh, mhuwiex assigurat żgur li kulħadd ikun fil-periklu. Is-sur Porebba. Sur President, Sinjura Rappresentanta Olja, aħna nafu illi l-persekuzzjonijiet huma mirati kontra Kristjani u l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni fuq din il kwestjoni Dibattitu li aħna din nagħmlu llum fil-fatt għandu lan illi jiżgura li l-Unjoni Ewropea tingħaqad mal-bqija tad-dinja f'dan id-dibattitu tipprova tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet tal-bniedem. Aħna rridu naħsbu wkoll fuq l-odda tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna fil-fatt nwaqfu minn dawn l-avvenimenti milli jiġru fil-ġejjin. L-ewwel net aħna rridu nagħmluha ċara illi il-ħelsin reliġjuż il ħelsin li wieħed ikollu twemmin reliġjuż tkun waħda mill-punti ewlenin tal-aġenda tal-politika tagħna barranija. Meta aħna niffirmaw ftehima partijiet terzi, pajjiżi terzi li jdu naraw li jkollna dispożizzjonijiet li dawn li jagħmlu impossibbli li dawn il-pajjiżi fil-fatt ikollhom eh, nkunu jistgħu jagħmlu persekuzzjoni kontra gruppi ta' twemmi reliġjuż ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nihdu lezzjoni mill-iktar fisal dawn il-każijiet. Għabarti minnek aħna rridu nistabilixu l-standards ta' aħna tinkunu iktar miftuħa għall-immigrazzjoni minn bosta blanti differenti tad dinja aħna nippermettulhom li huma jibnu l-knejjes tagħhom u li huma jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom, però aħna din nitkellmu wkoll fuq il- il-postijiet minn fejn ġejjin dawn in-nies. Nafu illi jekk wieħed pereżempju jħal ikollu bibja dan jista' jwassal għal mewt f'ċertu pajjiżi. Allura wasal il-waqt illi aħna fil-fatt naraw illi il-Kristjani jkollhom id-drittijiet tagħhom protetti issa wasal il-waqt ukoll illi jkun hemm iktar ħelsien għal reliġjoni kollha. Grazzi ħafna s-sur Milan Mon. Grazzi ħafna Sur President, jiena naħseb li dan huwa dibattitu importanti ħafna minħabba n-numru ta' avvenimenti li ġraw li qegħdin jaffettwaw il-ħessien tal tal tal fat li wieħed jista' jħaddan twemmin reliġjuż jiena qed nitkellem fil-każijiet tal-Iran u l-Eġittu wkoll. Nafu li dawn l-avvenimenti li ġraw jirreferu b'mod partikolari għat ħaddin ta' twemmin tal-reliġjuż u sfortunatament dan mhuwiex dritt li huwa rispettat ħafna mill-pajjiżi u eh, nista' naraw ukoll li l-Kristjaneżmu jista' fil-fatt ikun kawża li inti titlef ħajtek minħabba fih aħna rridu niproteġu t-twemmi e, e, reliġjuż, rridu wkoll nitolbu ħalli jkun hemm iktar rispett, iktar sigurtà u sabiex dan ma jkunux ir-persegwitati. Nafu l-awtoritajiet rridu jgħam da' kollu l-istaw sabiex niprevjenu li jsiru attakki bħal dawn u jekk dan mhuwiex possibbli u importanti li dawk li jkunu responsabbli għal dawn l-attakki jitresqu quddiem il-qorti. Itħaddin ta' twemmin reliġjuż għandu jsir b'mod ħieles fil-paċi u appunt importanti ħafna li e, u għam semmi u kol fil-dikrazzjoni ta' drittijiet tal-bnidem u l-Papa Benedittu 16 u kol referra għal dan. Aħna rridu nifmu b'ċari li l u huwa parti importanti ħafna tal-iżvilupp u tal-valuri Ewropej fil-fatt. U l-Parlament Ewropew għandu jadotta formala li permezz tagħha aħna nkunu nistgħu niproteġu it taddin ta' twemmil religjus, nittamaw li aħna nkunu nistgħu nerġgħu nanalizzaw dan is sujġet iktar birreqqa għaw nittamaw fil-qalimis tal-Kunsel fir rebba ta' frar aħna nkunu nistgħu nerġgħu natu analizi tajba ħafna fuq dawn l-attakki. Grazzi ħafna issa s-sur repo għal minuta. Grazzi ħafna rappresentant Olja il-politika barranija u l-kredibilità hija kalkulata bil-mod ta' kif wieħed jirrispetta pajjiż jirrispetta drittijiet tal-fundamentali tal-bniedem. Jista' jkun li il-leġitu jista' jkun immexxi mill-mexxarja li meħabba fek żgur li dawn il-Kristjani koptiġi batu ħafna. Il-dialogu bejn ir-reġjoni differenti din hija riżorsa li aħna importanti ħafna li nużawha fil-politika. Nafu wkoll li il-reġjonijiet għandhom jaqdu lin nies u mhux jifirdu lin nies u nistgħux nippermettu li terroristi jużaw l-reġunijiet bħala reġunijiet sabiex jifirdu jġibu ktar mi beda. Grazzi ħafna is-sur ġobru għal-minuta. Skont dak li ntqal minn organizzazzjoni għal persekuzzjoni reliġjuża nafu li hemm ħafna ħafna kristjani illi qed ikunu persegwitati. Is-sena li għaddit kien hemm 170 persuna li mietu minħabba li huma ta' tatwemmi reliġjuż kristjan. Rridu naraw kif nippruvaw inwaqfu din persekuzzjoni kontra l-Kristjani. Waħna nafu li kristjani huma l-iktar grupp vulnerabbli u aħna rridu niftakru dwar dan f'din il-Kamra nafu l-istwazzjoni fil-pajjiżi Iżlamisti hija serja ħafna l-Kristjani qed ikunu trattati bħal ċittadini tat-tieni klassi. U mhux biss minħabba li fil-fatt wieħed jista' jkollu pereżempju xi oriġini Kristjani aħna ma nistgħux nippermettu li din is-sitwazzjoni tkun permessa. L-Unjoni Ewropea issa bħalissa hija stretta biżejjed Iżda mhux qed tieħu azzjoni malajr biżejjed u l-kwistjoni tal-persekuzzjoni tal-Kristjani għandu jkun mill-argumenti dak li għandu x'jaqsam ir-relazzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea għal pajjiżi terzi, speċjalment dak il-pajjiżi fejn qed issir persekuzzjoni bħal din. Il-Parlament Ewropew għandu jagħmel għadu jagħmel lill-Baronessa Ashton responsabbli sabiex jitu tieħu azzjonijiet iktar stretti. s-sur Gay Michel. Mela li għal qabel kollox nixtieq ngħid li napprezza bin għal dan id dabattitu u nappoġġa bissi riżoluzzjoni li jiena wkoll sponsorja nisponsorja. Nasab li hemmhekk għandna għandna ġgant li għadu għatu u qed ftit ftit, speċjalment meta nindunaw din il-ħdura li l-Kristjani. Jiena wkoll imħasab ħafna l-Ewropa għandha fil-qalba l-unità u d diversità dan huwa l-valur tagħna Madana kollu fċipru il-gvern Tork u r-rappresentanti tiegħu ħass li kien neċessarju li jirkjedi biex il-Kristjani jitolbu permess biex jitolbu u waqfu u d-disa meta dan kollettivament. Allora kif ir rappreżentanta tal-Unjoni Europea qiegħda tagħmel xogħla? Nixtieq nagħti ġieħ li dawk il-Musulmani li jappoġġaw il-ġirien tagħhom Kristjani. Ġifieri ma nagħmlu mozzjoni kontra ħadd għaliex din i għal Kristjani u għal dawk kollha li tiġu attakkati. Ma nappoġġax u ma nistax naċċetta abbuż ta' nies, individwi jew komunitajiet minħabba il-dibattitu reliġjuż jew it-twemmim tagħhom. Għonek għed nitkelmu dwar il-Kristjani, ħafna minna jistennew il-Kristjani biex eh, għax jasbu li kristjanizmu anakranizmu. Irrit ikonna rispet reċiproku. U nirrispetta għal dawk in-nies li għandhom eh, twemmin differenti minni u ma jemnu f'xejn. U xira li n-nies din il-kamra juri rispett il dawk li għandhom twemmin kristjan. Hija diversità li għandna u diversità ġiblu laqda. Grazzi tas Sur Mitchell. Issa nixtieq nagħti l-kelma lis-Sinjura Kopa l-Minuta. Sur President, f'dawn l-aħħar żminijiet qed ikun hemm aktar każijiet ta' violenza reliġjuża fid-dinja. Dak li qed ikkawża il tħassib u dan fil-fatt jagħmel parti mid-drittijiet fundamentali li wieħed jipprattika reliġjon tiegħu di ħadd ma jista' jelimina ma jagħmilx. Però kif naraw kif sar fil-frizor kapasso fil-miliet l-attakki kontro il-minorità koptiċi fil-Alessandria fl-Eġittu dawn huma turija taħdura reliġjuża, ta' mibeda reliġjuża. U U dawn qed narawhom f'reġjun li mhumiex qegħdin daqs il-bot mill-Ewropa. L-Unjoni Ewropea għalhekk trid ikollha strumenti li jippermettu fil-prattika biex iħarsu l-espressjoni ta' kull reliġjon u dan il-messaġġ irid ikun qawwi b'saħħtu ma nistgħux nittolleraw dawn it-tip ta' fenomeni u nixtieq nitlob la preżentanta Olja biex iżomm fil-prijorità tagħha ta' din is-sitwazzjoni ta' libertà tal-espressjoni reliġjoni biex nagħlaq fuq livell ta' kunsill u kummissjoni naħseb li tajjeb li nżommu f'moħħna il-protezzjoni tal-espressjoni ta' reliġjon fir-relazzjoni tkollha mal-pajjiżi terzi. Grazzi tassew. Issa sur Pietroski. Grazzi tassew sur President, Sinjuri. L-identità tal-Ewropa minn dejjem kienet dwar il-Kristjanità. Il-Kristjanità kienet mill-bidu tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri l-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' passiva meta tara l-persekuzzjoni tal-Kristjani. Il-Kristjani huma il-minorità fl-Asja u fil-pajjiżi Iżlamiċi u fil-Vannofsani. U dejjem qegħdin medda li jiġu persegwitati, anki tfal imutu u ma vitmi ta' din it-tip ta' violenza, għalhekk aħna għandna numru ta' strumenti li jamluha possibbli għalina l-kol biex niprevjenu tali effetti l-Unjoni Ewropea għandha tikkondanna dawn it-tip ta' violenza l-aktar mezz eh, effettiv ikun li ninkludu klawzola fil-ftajim tagħna ma' dawn il-pajjiżi, klawzola li tobbliga l daw il-pajjiżi biex jipprovdu għal rispett għad drittijiet ta' minoritajiet reliġjużi. Issanna il-Sinjura Pak, Sur President, Kummissarju, Sinjuri. Fl-2009 dialogu interkulturali beda bil-Kristjani, Musulmani, Ortodossi, membri tal-Knisja, Kattoliċi, eccetera, eccetera. Aħna provajna fil-komunità tagħna biex nassikuraw li il-rispett reċiproko jikber. Però aħna infusna għandna nkunu kapaċi nadottaw pożizzjoni jkollna kuraġġ li Najdu eżattament l affarijiet kif huma, però rrida jani saw meta naqra hawnhekk li il-Kummissjoni użat kalendarju fejn il-btajjel u l-festi u il- festi kollha huma pubblikati barra il-btajjel tal-Kristjani u l-festi Kristjani. U għalek nixtieq nagħmel mistoqsija. Pajjiż pal Eġittu qed kompli jiġi imħalli jamel daw l-atti ta' terrorizmu kontra l-Kristjani se aħna nħarsu li l-Palestina, l-Eġittu, l-Iraq, eccetera, eccetera. Aħsbu kol dwar meta l kristjanit meta, meta minn fejġiet il-Kristjanità, aħna nistgħux nippermettu l daw in-nies jiġu imkeċċija minn djarhom. Dawn mhumiex minoritajiet, dawn huma Palestinjani u Eġizzjani. Kif huma Eġizzjani Musulmani oħra. Allura aħna rridu natu appoġġ lil Sinjura Ashton nippruvaw li f'kull trattati tagħna u ftehim ma' pajjiżi terzi il-libertà tal-kelma hija waħda li hija garantita Rridu nasikoraw li ħadd ma jkollu jħalli daru minħabba reġunijiet ta' reliġjon. Grazzi sew, Sinjura Pak. Issa, is signora Omen Wrighton. Grazzi sew, Sur President. Jek jiena nħares lejn il istampi f'Bagdad jew f'Aleksandria, jiena nemmen li jiddonnu f'dawn l-aħħar 500 sena jew 500 sena ilu il-Kristjani, il-Protestanti, il-Musulmani kienu jiġġieldu kontra xulxin. Pero din ma titħolx tajf fil-komunità Ewropea tagħna, jekk nħares lura li l-Xandra jina nara li dawn huma espressjonijiet krudi ta' dak li seħ f'ħafna pajjiżi. Għalhekk l-Unjoni Ewropea fiħdan il-dialogu kulturali, però anki fiħdan il-libertajiet li aħna fassalna għalina nfusna rridu nassikuraw li f'kull trattati jew f'kull stat membru jew f'kull pajjiż li aħna namlu kummerċ miegħu dan jgħottu ukoll għal rapport ta' fuq it-Turkija jew fuq kull pajjiż li aħna rridu nagħmlu referenza li rridu nagħmlu referenza għal it-twemmin ukoll. Dawn il-libertajiet ta' twemmin ta' reliġjonhom kunu reċiproċi u għanna najdu kol li jekk memx maġġoranza ta' musulmani iżlamiċi aħna rridu nassikuraw ukoll li hemm ugwaljanza u bilanċ dak li qed jisseħ bħalissa dak li huwa eżistenti llum u diffiċli naċċettaw. U għalhekk, Sinjura Ashton, il-mistoqsija tiegħi li inti permess tas servizz tiegħek ukoll tara li f'kull pajjiż, kull kuntat li aħna għandna din il-libertà ta' twemmin nkunu nistgħu naqblu fuqha. U nkunu nistgħu issib ħafna mill-appoġġ tagħna bla dubju. Issa għandna is-sinjura tiegħek Korus? Grazzi tassew, Sur President. Il-persekuzzjoni u l-massakri ta' kristjani fil-vant nofsami huma ix xogħol ta' fanatiċi u terroristiċi ta' sikwit. U x'jiġri dwar il-Grigi Ċipriotti fil-parti okkupanti ta' Ċipru? Ix-xogħol ta' armata li qed tokkupa parti mill-Unjoni Ewropea. Intbatet itra mill-ambasċatur, jekk imsejħ ambasċatur, għat tramuntana ta' Ċipru, fir-Repubblika ta' Bruss ah, ġewwa Brussell u qed jgħid li grazzi għal preżenza tal-armata okkupanti Torka f'Ċipru taraf li l-interruzzjoni ta' dawn il-Uddisa saħħu minħabba li fatt li l-Kristjani gregi ma talbux permess. Sinjura Ashton, minn mindu li inti li prattika eh, reliġjon tiegħek teħtieġ applikazzjoni jew permess. Kif tista' tittollera kif tista' tittollera pajjiż li jrid jidħol fl-Unjoni Ewropea li jimmina b'mod ċar il-drittijiet tal-reliġjon, libertà ta' reliġjon. Issa sur Mikolasik, grazzi tas sur President, Baronessa Ashton, ippermetti li nappellalek fuq din il-kwistjoni fejn mhux aċċettabbli li l-Kristjani fil-vant nofsani ser ikunu soġġetti għal tali attakki l-Iran, l-Irak, il-Nigeria, l-Pakistan, dawn huma l-pajjiżi fil-fatt li huma art għal kristjani għal ħafna snin u ma jridux iħallu pajjiżhom. U hija ħaġa verament inaċċettabbli li il li malma musulmani hemmhekk f'daw il-pajjiżi jappoġġaw violenzi kontra l-kristjani fit tramuntana ta' l-Iraq, in-nies kienu beżana li iżejnu il-djar tagħhom u f'Bagdad kien hemm irġiel li qatlu 52 ruħ. Aħna wkoll għalulna li jattiġu l-appoċ tagħna u l-appoċ tal-Kumità Internazzjonali tagħna sabiex nassikuraw li il-reliġjon u libertà ta' reliġjon ma twassalx għal mewt. Meta xinajdu kol nsemmu Turkija li tisjab mal unjoni Ewropea fil-waqt li edha tipprojbixxi l-twaqif ta' eh, soċjetà kristjana fl-Ewropa aħna qegħdin nippermettu il minjaret li jidju mibnija u l-istess għandu jsir fit-Turkija. Hawnhekk qed ikun hawn ksura drittijiet tal-bniedem, għandna wkoll drittijiet dwar l-annimali, allura rrid ikollna drittijiet tal-Kristjani, ġifri nwaqfu grupp Eh, għal kristjani madwar id-dinja. Issa sur stastni. Grazie tassew sur President, rappresentanta Baronessa Ashton u jata disturb li nħarsu attakki violenti kontra il-Kristjani u l-komunitajiet tagħhom. Dawk li huma responsabbli huma l-aktar eh, estrem, estremisti islamiċi ja mibeda, titwaqqaf u għanda titwaqqaf L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet jinkludu din il-Kamra għandhom għajmu pressjoni fuq il-gvernijiet fejn dan daw l-inċidenti jisaxħu b'mod partikolari dawk il-pajjiżi fejn l-istat għandu politika dajfa jew inkella jala għajn waħda fuq dawn l-inċidenti. Hawnhekk aħna nagħtu valur nipproteġu kull ħajja. Aħna nikkastigaw il dawk li peraklaw il-ħajja u il-kastik għandu jkun aktar qawwi jekk attakk fuq il-ħajja jsir fuq il-minoritajiet u dan isir minħabba mibeda. Sur President, irridu ninsistu u nassistu pajjiżi involuti biex jipprovdu protezzjoni simili u kastigi kontra daw il-perpatraturi ta' dawn il- reati terribli. Aħna nafu l-potenzjal qawwi jekk ma jsir xejn u jekk ikun hemm xejra dominanti li tkompli għalhekk l-aħjar sports f'din id-dinja ċivilizzanti għandha tixħet l-attenzjoni fuq il-bidla ta' din ix-xerja violenti. Grazzi ta' Sir Suristasni, issa Sinjura Essa għal minuta u nofs. Grazzi ta' Sir Sur President, Kummissarju, l istatistikaturi turi bitċar li 70% ta' dawk kien nies li qegħdin jiġu medda jew maqtu r reliġjon tagħhom huma Kristjani, ħafna Kristjani madwar id-dinja jsofru l-vjolenza. Reċentament aħna rajna avvenimenti fil-fant nofsani u smajna il-strikes fuq servizzi reliġjużi fis-Sirja fl-Eġittu u ħafna nies inqatlu fosthom tfal U fl-Azja, bil-żvilupp ekonomiku kbir hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, fl-Indja u fil-Vjetnam u f'pajjiżi oħra. Il-libertà ta' reliġjun teżisti biss fuq id-dokumenti. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri din u għajnejhom għal dawn l-affarijiet minħabba eh, relazzjonijiet kummerċjali, però l-Unjoni Ewropea trid tista' tagħmel ħafna iktar biex il-kwistjoni sitwazzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja permezz ta' klawzola fur il-drittijiet ta' reliġjon u fil-ftejim kollha ma' daw il-pajjiż għalhekk nix nitolbok kummissarju. Fil-ġejjieni, inti għandek l-intenzjoni li tagħmel dan li tinkludi klawzola fuq il-libertà ta' reliġjoni li din isseħħ? L-attitudni u l-imġieba ta' l-Unjoni Ewropea għandha x'taqsam mal-fatt li aħna qegħdin nitilfu il-valur tagħna li għandu x'jaqsam mad-dibattitu fuq il-salib. il salib il-korċifis. U anki fuq il-btajjel, il-fat li l-btajjel tal-Kristjani ħallew barra mid-dijarju tal-Unjoni Ewropea. Pero rridu narfu u anki nirrispettaw it-twemmin ta' ħaddieħor. Il-kelm li mlinis huwa s-sur Unguranu. Dan ma kienx incident, din kienet daw kienu attakki mhux koordinati però le. Dan kena persekuzzjoni tal-massa hawnhekk. Il-Kristjani ma intimidati, vittmi u maqtula ban ċar ħafna. Il tindif religjus u hawnhekk bħal l-Unjoni Ewropea qegħdin nakkomodaw is-sensibiltajiet tal dawk li jemnu fil-reliġjon musulmana. L-Ewropa hija mimlija moskej u l-vant nofsani ftit ftit għandu kristjani, pero dawn di mhix kwistjoni ta' numri, din hija kwistjoni ta' libertà u identità. Anki jekk dawk fostna li ma jemnux li il-kristjanità għandha tkun aktar minn set, setta li għedha dejjem tonqos ma aktar ma jaddiżmien, però aħna maħniex liberi li naraw il-libertijiet tagħna eh, jisparixxu. Dan l-approċċ ifisser li aħna rridu namlu l-libertajiet ta' twemmin prikondizzjoni ma' stati sovrani dan l-approċ għandu jiġi imfassal fil-leġijiet u jisir parti sħiħa tal-mandat ta' rappresentanza għolja tal-Unjoni Europea. Grazzi. Mr. Ungureanu, nawaj. Grazzi tasser sanati il-kelma li sur kella mal-minuta u nofs. Grazzi tasser sur President rappreżentanta għolja tal-Unjoni Europea f'din is-sitwazzjoni l-kontaminazzjoni u stqarrijiet mhumiex biżejjed. il dokument fuq il-Kristjani intensifika ħruħu ħafna speċjalment il-pajjiżi tal-istat l-Van Nofsani u l-Afrika, diffiċli nsibu din situazzjoni fejn kristjani staw jiexu bħala minorita tajb zaħira u diffiċli biex jipratikaw religjon tagħhom. In-nies li diġa' adottaw il-Kristjanità u ġew esposti għal riskju aktar qawwi. Aħna mhux qed nitkellmu dwar minoritajiet ġodda il-Kristjani huma fost tradizzjoni antika f'dawn il-pajjiżi illum il-ġurnata aktar ma jgħaddi żmien qed ikollhom ħallu djar tagħhom sfurzati biex jitlu f'ghetto żemm inkella refuġjati interni bħal persuni fl-Iraq għalhekk huwa importanti ħafna li niformulaw strateġija Ewropea fuq il-libertajiet ta' twemmin u nallokaw numru ta' miżuri adattati kontra dawk l-istati li b'mod deliberat jifallu li protettu il-minoritajiet reliġjużi Nixtieq ukoll insemmi l-idea ta' kollega is-sur Orjeħa biex jikkomponi lista ta' vitmi fejn l-Servizz Estern Ewropew ikun jista' jikkuntattja din mhix qed topponi uh, m'hemmx reliġjon aħjar minn oħra hawnhekk qed nitkellmu dwar ugwaljanza ta' reliġjonijiet għaliex importanti li jkun hemm bini pereżempju ta' ta' knisja fl-Ankara, naħseb tkun iktar diffiċli milli wieħed jibni moskeja f'Brassell. Grazzi sur Kella, missa sur Buzutti, minu ta' nofs. Grazzi sur President. L-attakki kontra l-insara fl-Eġittu f'pajjiżi oħrajn huma kondannabbli u huwa id-dover tagħna illi nirreaġixxu. Jiena nixtieq nistaqsi, jekk ma niddefendux aħna fl-Ewropa il-bennina tal-Kristjaneżmu lill-insara u l libertà tagħhom għar reliġjon min ser jiddefendihom? però rridu noqogħdu attenti illi l komunitajiet musulmani ma jiġux radikalizzati u manipulati mill estremiżmu irridu noqogħdu attenti wkoll li ma nqisux lill musulmani kollha bħala terroristi għaliex huma l- ftit dawk li huma favur il vjolenza u l estremiżmu jeħtieġ ukoll fl istess ħin illi l-komunitajiet musulmani madwar id-dinja jikkundannaw l-estremiżmu li qed jabbużaw mir-reliġjon tagħhom u għaldaqstant għandhom jiddiżassoċjaw ruhom u ma jħalluhomx jagħtu isem ħażin lir-reliġjon musulmana. fl-istess ħin għandna nħeġġu bil-qawwa kollha lill-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi fejn qed jiġu persegwitati l-insara sabiex jipprovdu l protezzjoni neċessarja lill insara fuq kollox minkejja l avvenimenti li qed naraw li kapaċi jqanqlu rabja jeħtieġ illi ma nitilfux ir raġuni kif kien jgħid mahatma gandhi għajn għal għajn u sinna għal sinna tħallina lkoll għamjin u bla snin. Grazzi. Thank you, Mr. Now, Signor Cassini. Issa, Is-Sur Cassini, jek Grazzi tassew, Sur President il-kollegi li ġat kelmu qabli għadu għadhom kif għallu kollox fakru l-fatti, valwawhom u għamlu kol talbit preċizi. Jina għalek nixtieq u fil-fat l aħħar intervent li għandi għawnek inżit xi ħaġa li għadhom ma ntqaliċ. U qed jiġini f'moħħi l-ħsieb ta' Ewropew kbir ħafna. Il-Papa Giovanni Paolo Tini, il-persuna li bħeffa kbira kontribwixxa għal waqa tal-ħajta Berlin u fit testment spirituali tiegħu kiteb l-erba' valuri li jinsabu fil-qalba ta' ċiviltà ġejjina, ġifiri l-imħabba huma il-ħajja, il-paċi, il-likel u l-libertà reliġjuża. Mbagħad nitkellem dwar Giorgio Lapira, sindku ta' Firenze fuq iċ-ċiviltà kristjana fil-waqt il-gwerra birda fuq il wedi tal-politika u kiteb li kull kunċett tal-politika għandu bażi ta' kunċett tal-bniedem għall-Ewropa Kristjana, l-bniedem u essenzjalment ġifri kapaċi li dialogu li jaħseb u blatmiem u li jitkellem għalla li jitneħi din il-possibilità mux biss tiċħat il-bnidem il-fat reliġjuż imma ċaħda tal-bnidem stess. Għalek nati li l-rappresentant oli nagħtiha daw l ħsibijiet bħala kontribut għal affarijiet aktar konkreti għall europa tagħna li qed taħżen l-eruq tagħha fuq bażi kristjana u ma tiġħat qatt il-fatt li tiddefendi u tippromovi il-valuri tal-bniet. Grazzi. Issa naddu għal catch the eye. Because I have... Għandi problema zaħira, għax għandi iktar minn 25 talba u għanna 5 minuti għal din il-proċeduri għal daqstant mux kullħat se jirne xilu jitkellem. Jena se namel kull ma nista biex nati il-possibilità li l-kem nis possibli, pero mux kullħat se jirne xilu jitkellem. L-ewel net, isur arm. Grazzi. Jiena ħanitlob lill-rappreżentantu li Sinjur Ashton illi tikteb fl-agenda għal relazzjonijiet mal-Eġittu mistoqsija speċifika. Nitolbu lill-autoritajiet eġizzjani illi ineħħu mid-dokumenti uffiċjali u mill karta tal-identità u mill-passaport u mid-dokumenti kollha illi e, e, illi e, jitolbu biex, biex jaħdmu il-fatt il ta' religjon. E, e, Fl-Eġittu kull min huwa kristjan li għandu miktub fuq id dokumenti il kelma kristjan qed jisofri diskriminazzjoni. E, illum il-diskriminazzjoni kontra l-kristjani hija istituzzjonalizzata. E, jekk aħna nagħmlu din it-talba speċifika nkunu qed nilliberaw lill-insara minn din id-diskriminazzjoni istituzzjonalizzata. Grazzi. il kallim li mis. President, l-artikolu 3 u 9 tal-Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem Tip kondanna trattament degradanti. Dina ġiet konfermata mill-orti eh, uh, tal-drittijiet tal-bniedem fil- kas ta' ċitru kontra Turkija mill-2001. Qed titkellem is-Sinjura Papadopoulou. E, sfortunatament, Sinjura Ashton, f'dawn l-aħħar 36 pa sena pajis ċittadin e, pajis kandidat tal-Unjoni Ewropea et jeqret il-Kristjanità et iwaqqaf il-qudis e, fil-miliet Eh, f'dawn il-pajizi. Eh, Il-Turkija għandha tiġi kondannata għal reati tagħha fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea eh, l-insara f'ċipru edin ibatu edin f'periklu. Grazzi issa naddu għas-Sinjura Tajn. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin. Grazie, Frau Vizepräsident. Aziza Fiċ President tal-Kummissjoni aħna għek qed nitkellmu fuq rizoluzzjoni fuq dak li għandu x'jaqsam il ħelsin reliġjuż. Aħna nafu li din għandu x'jaqsam ukoll mal-drittijiet fundamentali tal-bniedem liberali huma favur dan dawn il-tisħiħ ta' dawn it-trittijiet u dan jamna differenti mill-konservativi u dan għandu x'jaqsam ukoll mal- libertà reliġjuża fiha nifisha u jiena tinfisser ukoll ir-reliġjun ir-raġunijiet kollha u aħna qed nitkellmu fuq il-minoritajiet kif ukoll qed nitkellmu fuq il- il-minoritajiet li għandhom ikunu protetti anke fl-Ewropa aħna għandi għandna problemi jiena minn Berlin u fil-fatt aħna kellna f'Berlin ukoll sitt attakki fejn tqabbat nar fil-moskeja u sfortunatament ħasma weġġa iżda anka fil-każ tal-Eġittu issa li sar dan it-tieni attak terroristiku gravi ħafna jiena naħseb illi f'dak għandu xi qasam bis-sinagogi l-knejjes u l-moskeja kollha dawn għandhom ikunu protetti u jiena jiddispiċini ngħid li anka dan għandu jkun protetti. Għalek huwa importanti ħafna li aħna bħala politiċi fil fat naraw li nitkellmu dejjem favur il-minoranzi reliġjużi u li aħna nkunu qegħdin Ningrazzja. Nu għajna minuta, nikt għajna eineinhalb. Vielen Dank. Mr. Tanok, please. Mr. Tanok. Jena meta ġejt telet l-ewwel darba 11 sena ilu, ġiet ikkonsidrata ħaġa eċentrika, kważi imbarazzanti, eh, speċjalment anki fil-EPP, illi eh, eh, jena nitkellem fuq il-persekuzzjoni kristjana fid-dinja komunista u islamika. Jina, għastant jina kontent illum illi anki ħafna minn dawk il-forzi antiklerikali u aggressivi f'din l-awla, għamu fl-axħar għal eh, teddida eżistenzjali illi eh, bħalissa qed jeżistu nar il-sebt li għaddi jiena kont attend Downing Street f'Londra mal-kostituenti kopti eh, biex il-Renju Uniti għamil iktar biex jagħmel pressjoni fuq l-Eġittu. Jiena l-lum nitlob lilek, Sinjur Ashton, bħala rappreżentanta oli biex tagħmel l-istess ħaġa. Grazzi. Is-sur Sala Franka. Xi snin ilu, xi żmien ilu, jiena rajt artikolu illi e, qed jitkellem issu Sala Vrakos, skużawni. Il-problema fi soċjetà tagħna hija li aħna kollha nitkellmu u għandna ideat, però laqas biss ma nisimgħu dak li qed ngħidu. Din hija l-problema meta wieħed ikun fanatiku, speċjalment fil-dinja Islamika, illi ġi provat, per eżempju, fl-Eġittu, pajjiżi oħrajn, dan huwa dak li xtaqt ngħid. Mill-bidu ta' dan il-21 sekolu, mill-sekolu 20 jgħid il-kellim, sissa fejn il-Kristjani fil-Vant Lofsani irridu aħna nimmonitoraw din il-xejra ta' islamizmu hemm knejes fil-Libja u posti toħra, però aħna ma nafux eżattament x'qed jiġri Sinjura Ashton għal daqstant nixtiequk tieħu xi inizjattiva biex twassal għal situazzjoni normali biex neġildu kontra l-fanatizmu eh, kontra kontra kulħadd, kontra kull reliġjon, kontra l-insara kif ukoll kontra il-Musulmani. Il-kellim li miss, il-list of koptu kien falleanza nisranija u risponda wara massakru, wara l-massakru tal-miliet. Issu Robert Mayer qed titkellem. U hawnhekk qed nitkellmu fuq l-indiċi ta' kon ta' persekuzzjoni. U rajna li hemm eċirin eh, ta' kristjani li qed jiġu perseguitati. Aħna mm, din il-kwistjoni tal-kalendarju tal-kummissjoni illi ġimx eh, imqassam mal-istudenti eh, tal-iskejjel, ma' miljoni ta' studenti, hemm il-vakanzi kollha, l-festivitajiet kollha tal sikhs tal-Indu, eh, tal-Musulmani u memx eh, u mhumiex inklużi il-festivitajiet insara. Grazzi. Il-kellim li miss, President, Signora Ashton, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod bħal amalu u meta jiġu maqtula eh, l-insara u jiġu mkeċija minn pajizom. Il-Sinjura Zaborska, għed titkellem. Eh, mm, il-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija dajfa wis. il ideologija eh, edha tinsulta il-reliġjon u il-nisranin għandhom ikunu, l-insara għandhom ikunu protetti iktar aħna kellna rappresentanti eh, ta' reliġjonijiet fil-Parlament Ewropew, kellna eh, arċisqof hawnhekk li wara ġi maqtul u eh, anki il-Papa kien taħt pressjoni tal-imar kontra drittijiet tal-bniedem. U jina kontenta illi fi Vienna aħna waqafna l-Osservatorju Ewropew fuq l-intolleranza kontra l-insara. U jina nawgura li dan l-Osservatorju l-ikbar suċess. Grazzi. Kellim li miss. President, pala membru ta' Romania mir Romanija, jina naf Eh, x'kien jiġri fil-reġim eh, ta' Ceausescu meta kellna persekuzzjoni reliġjuża qed jitkellem is-sur Tokesh u tif jiena żgur illi eh, il-Prim Ministru Orban kellu taħt il-priorità tiegħu il-persekuzzjoni tal-insara jiena nittama il-rappreżentanta Ashton tkun tista' titkellem biex titkellem fuq dawn il-kwistjonijiet aħna f'Istanbul Aħna rajna kienem uh, miljoni ta' Armeni u ta' Grigi insara li mitu għat il-seklu eh, 20. Pero qed naraw li l-lum għada sejra din il-persekuzjoni tal-Kristjani. Eh, jiena naħseb il-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament għandu jpoġġi dan is-suġġett fuq l agenda tiegħu. U jiena nixtieq nitlob ukoll illi fil-31 ta' jannar il-laqa tal-Ministri eh, tal-Affarijiet Baranin għandha għanda tinkludi anki eh, dan is suġġett tax eh, waħda mill-argumenti iktar importanti tal-politika barranija hija li niproteġu l-insara. Issa ngħaddu għas-Sinjura Ashton biex tirrispondi għal mistoqsijiet. Grazzi ħafna, Sur Viċi President. Jien nixtieq nirrispondi għal xi uħut mill-ħafna mistoqsijiet li għamlu li u mill-kommenti. L-għonet nishtiq nirringrazzja l-membri onorevoli għon li eh, naraf eh, il-qawwa ta' sentimentu ta' appoċ eh, ta' ħafna minnkom. Jena diġa indikajt għaliex jena kont kontenta li nieħu sem f'dan id-dibattitu u waħda mir raġunijiet hija illi fil-Kunsil tal-Ministri se nitkellmu fuqha fl-aħħar ta' jannar u tħassib li tkellmu fuqhom il-membri tal-Parlament eh, eh, eh, fakruni f'ħafna mill-pozizjonijiet li jiena fil-fat xtaqt niċara li l-kulħat li jiena tkellimt fuq il-Kristjanità Oh, mhux veru li ma tkellimx fuqha e, fil-vant nofsani e, fejn hemm reliġjonijiet differenti speċjalment e, lejlit il-miliet u fil-Palestina u hemmhekk dan kien għat deliberat deliberat jina qed nara li l-persuna li għamli dan il-komment ma għaw fil-kamra, pero però tajdu l li jina tkellimt fuq il-reġjon Kristjana. E, u il-kwistjoni ta' kif se użaw l-odot li huma disponibli għalina biex nizguraw li dan il-kwistjonijiet e, nistaw e, nid-diskutu fuqhom u nirsolvuhom. E, kważi kollha mill-ftejmiet ta' kummerċ u kooperazzjoni mill-1995 kien hemm klawżola ta' drittijiet tal-bniedem u dana qiegħed eh, preżenti eh, f'ftejim ma' 134 pajjiż. Il-prinċipju huwa li aħna niprovaw l-impenn għandna għanna għadrittijiet tal-bniedem, imma hija anki l-bażi legali għal sanzjonijiet eh, fejn ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U intkom tafu li qed jittieħdu passi E, anki f'ċerti każijiet ta' ksur, per eżempju ma' Sri Lanka, eh, dejjem fuq kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. U importanti kif qalu l-membri onorevoli, li aħna nkomplu nħarsu kif nistgħu nikkonkludu dawn il-temiet u l-lodda li għandna dispożizzjoni biex dan nagħmluh u u nizguraw illi eh, nixbdu dawn l-ispag, dawn, nagħmlu namlu pressjoni fuq dawn il- punti. <clears throat> Il-regolament tal-GSP huwa propju li naraw illi eh, li rigwardaw ratifika u t-twettiq ta' drittijiet tal-bnidem e, eh, li huma verament hemm. Jina u koll nitkellem fuq ħaġa oħra, eh, ċoe li l-istrumenti li nużaw biex nipromovu napoġġaw id-demokrazija u drittijiet tal-bnidem hemm proġetti biex niġildu kontra il-diskriminazzjoni, razzizmu, ksenofobija u aħna edin anki natu finanzjamenti lil NGOs kontra diskriminazzjoni. Għal daqstant għanna dawn l-istrumenti biex nizgoraw li aħna kapaċi nuru illi eh, kienem ksur. U dawn l-NGOs flimkien marreda u disponibilità li għanna biex napoġaw propju dawn l-NGOs li huma attivi fil-qasam tal-antidiskriminazzjoni. Jiena nishtiq ukoll ngħid kemtej fuq eh, puntiħor eh, li huwa r-rwol ta' delegazzjonijiet li għanna fid-dinja u l-rwol ta' monitoraġġ għax hemm ħafna membri li tkellmu fuq dan il-punt partikolari. Diġa qatt illi huwa importanti li eh, nimmonitaraw dan il-kwistjoniet fid-dinja kollha. Jiena kont mill-quta eh, b'ħafna kontribuzzjonijiet li tkellmu fuq dak li eh, sa ġi maruf dawn l-aħħar ġimatu xur illi kien ilu però ta' tħassib għal ċerti membri, ċoħe kif il-persuni reliġjużi ta' kull tip ta' reliġjun ta' reliġjon qed jiġu trattati u diskriminati kontra regolarment fid-dinja kollha u għandhom għandna noqogħdu attenti u u fuq dan il-kwistjonijiet mux meta jsiru violenti, meta naturalment jsiru violenti, e, aħna għanna d dmir li naġiċu, pero qabel ma jsiru violenti rridu noqogħdu attenti għalihom. U importanti li id-delegazzjonijiet tagħna fid-dinja kollha rridu narawhom bħala sors biex e, e, jaraw, josservaw u jonnetifikawna meta jaraw li hemm diskriminazzjoni. Um, Eh, li ma jidrux forsi b'mod evidenti. Aħna tkellimna fuq fl-aħħar kunsil tal-affarijiet barranin illi fi xogħol ta' drittijiet tal-bniedem u fuq rapporti li aħna niproduċu, aħna nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-minoranza fid-dinja, il-kristjaneżmu kellu eh, parti importanti fi diskussjoni tagħna, però ħafna eh, membri tal-Parlament tkellmu wkoll fuq il-fatt li aħna għandu jkollna eh, rispettu tolleranza għal reliġjoni oħra wkoll u Mżon nifmux qed jiġru eh, kemm bil monitoraċ bir rapporti mid-delegazzjonijiet fid-dinja kollha u dana umbat itina sens akbar ta' kif nistgħu nużaw l-istrumenti li huma disponibbli li lejn lilna, speċjalment minn naħa tal-Kummissjoni, imma anki ir politika mhux biss minn naħa tiegħi, imma bħala parlamentari jitkom eh, għandkom raġun tajdu bħala parlamentari jitkom għandkom iktar vuċi qawwija fl-imkien ma' l-istati membri u l-ministri involuti eh, fl-istati membri u jena diġaħat li jena impenjata li niprofa nizgura li nużaw dak li għanna b'mod aħjar, monitoraw dak li qed u nużaw l-istrumenti politiċi u ekonomiċi għad dispozizjon biex inkunu nistaw iżommu din eh, priorità fuq l-agenda tagħna fil-futur. Jiena grata ħafna għal eh, kontribuzzjonijiet jekk jiena ma rispondejx li xi ħadd mhux għax m'għandix rida nirrispondihom se analizza il-kommenti tagħhom eh, bir-reqqa u malli kolli ċans nagħtihom risposta. Grazzi, Signora Ashton. Kollegi, jina rċevejt seba proposti ta' rizoluzzjoni fl-aħħar ta' dibattitu, dibattitu issa malu u il-votazzjoni se tkun għada fl-ofsinar. Puntiħor,